Euh, mela, issa laqna il-diskorsi tal-minuta, għandi ħagħat biex nidilkom l kompetenti fil-Kroazja. Talbu illi Surivan Jankovic jitnaħilu l-immunità parlamentari skont ir-regoli ta' proċedura dan se jgħaddi għal-Kumitat tal-Affarijiet Legali.